nar. Nishtuq ukoll informakom illi għada it-tlieta 15 ta' April ħanibdew fit-8 u nofs ta' filgħodu. U ħan diskutu sa' ta' nofsinhar. u nofsinar. Umbat konna pawza, nissuk nissuktaw mit-tlieta ta' nofsinhar nofsinar sar-11 ta' bil-lejl. L-agenda edha fuq il-webpage tal-parlament. Din is-sessjoni hija aġġornata, grazzi.